li wetta verifika tal-kredenzjali tas Sur Pejn, is-Sinjura Mobarik, is-Sur Popa, is-Sur Ademov, is-Sinjura Jaroka u s-Sur Palme u jipproponi nivvalidaw il-mandati tagħhom b'effett mill-5 ta' Settembru, 8 ta' Settembru, 13 ta' Settembru, 14 u 15 ta' Settembru u 3 ta' Ottubru rispettivament. Hemm xi kummenti? Mhux il-każ mela dan mandati huma validati.